mittuba 0068 tal-2010 prezentati mid-deputati Pok Brepols Silvio Busoj, Joe Linen u Peter Le dwar il-ġlieda kontra il-kanser tal-imsaren fl-Unjoni Ewropea ġabret biżejjed firem iktar mill-maġġoranza ta' deputati f'dan il-Parlament għalhekk skont l-artiklu 123 se tintbat lid destinatarju tiġi publikata fit-testi approvati f'din is-seduta. Naħseb illi l-Onorevoli Pock jixtieq jitkellem. L-Onorevoli Pock jinsab fl-awla? Sur President, eżis kollegi, naf li kullħat ħarqan li jivvota imma għannom ta' dawk il-firmatarji, Sir Brepels, Leinen, Peterle u jiena nirringrazzja lil dawk kollha li appoġġaw il-dikjarazzjoni tagħna il dwar il-ġlieda kontra il-kanser tal-imsaren. Dan juri kemm huwa suġġett importanti għal qalbna u nwedukom ukoll illi din ma kienieċ eh, xi ħaġa waħda singola illi però hija parti minn pjan ħafna iktar wiesa immirat lejn l-istati membri kollha. Grazzi Sur Pok eh, nifirħulek id-dikjarazzjoni bil-miktub 0075 tal-2010 prezentati mill-kollegi Vidal Quadras, Hughes, Uland, Bo Sondergaard u Stevenson fuq il-Kamp Ashraf.